tard. Grazzi. Kollegi, għedin tard, ejja morru l-ura għal laqa konġunta mat tini komitat. Il-punt li mis fuq l-agenda huwa nista' nistaqsi li dawk li jixtiequ jitilqu jitilqu bil-kwiet biex aħna nistgħu nkomplu bl-aġenda tagħna kieġobkom. komplu bil-prevenzjoni tal-uż ta' sistema finanzjarja għal finijiet tal-ħasil ta' flus jew il-finanzjament ta' terrorizmu. Jekk joġobkom, ħallu il-sala biex nkunu nistaw inkomplu taħt id-direttiva tal-ħasil tal-flus addotata fl-2015. il komissjoni saħqet talbet l-istati membri biex iġib proposti għall-implementazzjoni tad direttiva sal-aħħar tal-2016. Kien hemm proposta fil-Flulju l-2016 kemm finanzjar finanzjarament u l-prevenzjoni. Ġew diskussi, il-rapporter għamlu 49 emenda u għanna mal-167 emenda b'kollox. Issa ħanati il-kelma l-kollega tiegħi mill komitat Ekon. Inti tixtieq tajt xi ħaġa jew nagħti l-kelma mill-ewwel korrapportiż. Xtaqt ngħid biss li dan huwa pass il qudiem importanti niftakar il xogħol li għamilna meta konna negozjajna id-direttiva u nittama li dan huwa test tajjeb ħafna u ħan iddiskutu fit trialogu dal Mela, nibdew. Nibdew eh, il-kelma l sur Karins pala rapporter tal-Komitat Ekon. Grazzi. Għarf saret tajjeb il-kulħat kważi. Kif qal qalet il-President 49 emenda u ħafna oħrajn emendi wara. Aħna l-istess nies li ħdimna xi sentejn ilu dwar fir-raba proposta kif juru l-emendi fuq ħafna punti aħna qed naħsbu bl-istess mod. Kulħadd huwa impenjat illi tejjeb il-liġi biex isaħħaħ il-ġlieda kontra il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, tal-finit terroristiċi, ħafna emendi, anki partikolarment l-artikli 31 u 30, kienem titjib u koll u fl-artiklu 31 kanna kwestjoni ta' trust li fl-axħar la' għamar xennix e, naqblu fuqa. Aħna t-kalmu għedni diskutu ma' shadows su kol, kanna ġazaw xlaqat, ħajkonna e, aktar laqat il-ġemad diħla u kolħat donnu kważi bla eċezzjoni jixtieq li jkollu aċċess pubbliku għal dawn ir-reġistri. Għal trusts ħajkun hemm xi mistoqsijiet żgur fil-Kunsill waqt it-trialogu. U din xi ħaġa li aħna ma konsidrajniex fl-emendi tagħna dwar l-użu leġittimi l-użu leġittimu ta' trust, per eżempju, eh, għal kwestjoni ta' eredità, per eżempju ħadd m'għamel emenda partikolari, imma naħseb irridu nkunu attenti għall-effettività tal-dawn ir-reġistri u anki għall-accessibilità għalihom biex aħna insegwu ċaqliq tal-flus li jkun hemm għaddej minn ġo fihom. għalkemm hemm xi li jaħsbu ma jaqblux miegħi. Aħna ħdimna fuq żewġ kompromessi fuq l-artikli 30 u 31 ħa nibqgħu naħdmu fuq oħrajn. Mhux kulħadd ħajkun sodisfatt minn kull element tal-kompromess, imma naħseb f'din il-kamra naħseb kollha naħsbu għall-istess bejn wieħed u ieħor. Bħala korra perter jien għandi l-interess illi aħna ma xaklux il-negozju leġittimu fl-Ewropa. U ovvjament il-korrapporter tiegħi jaqbel miegħi. Aħna manna lebda interess illi aħna nattakkaw il-negozji leġittimi. U għalhekk hemm bilanċ fin bejn li twaqqaf l-attività illegali mingħajr ma xekkel l-attività legali. U għax fl-axħar mill-axħar l-Europa edem biex isir kommerċ, imma ovvjament il-kumpaniji iridu jkunu f'reġistri. U anki kumpanji barani li għamlu negozju fl-Europa jridu jimxu mal-lini gwidi tagħna. Aħna qegħdin f'proċess ta' negozjat, ta' negozjati, hemm ħafna u ħafna emendi, ħafna minnhom huma interessanti ħafna ħafna minnhom ma jaqblux li jkun hemm aċċess pubbliku totali għall reġistri imma kulħadd donnu jifhem illi il-reġistri kif proposti mill kommissjoni huma idea tajba imma rridu naraw kif dawn jistgħu jaħdmu u kif aħna jkollna l-aqwa pożizzjoni ta' negozjati meta niġu għat-trialogu mal istati membri wkoll għax ovvjament l-Istati membri wkoll għandhom interess li dawn ir-reġistri eh, eh, li dawn ir-reġistri twaqfu wkoll. Grazzi. Is-Senjura Sargentini, ir-rapporter għal-Libe, grazzi ħafna. Biex nżid ma' dak li qal il-korrapporter tiegħi. Ent kontem meta aħna nnegozjajna l-aħħar darba kellna battalja kbira, imma fl-aħħar rnexxielna li jkollna reġistri fil-liġi. Huwa tajjeb li kemm il-Kommissjoni il-Konsil jixtiequ jieħdu pass il qoddim u jidher li l-Parlament bil-maġġoranza tiegħu ħaj jirnexxielu jieħdu iktar lilin biex biex jiċċara jkun hemm reġistri wkoll għal trust biex hekk immorru lil hemm minn sistema anglosassona biex ninkludu sistemi li jaħdmu f'pajjiżi oħrajn barra Ewropej bħala trusts. Irridu naraw kif jaħdmu eżatt għax irridu naraw li ma strutturi jaħdmu tajjeb u li ma strutturi jaħdmu inqas tajjeb. Imbagħad bil laqgħa tal-ġimgħa d-dieħla irridu insolvu l-kwestjoni tal-anonymous prepaid cards, kem online kif ukoll offline. Hemm lobby ovvjament mill-organizzazzjoni finanzjarju elettroniċi u rridu noqogħdu attenti illi niproteġu l-soċjetà u l-ċittadini mill-użu ta' dan l-oda da parti tat terroristi. Mbagħad kien hemm emendi min-naħa progressiva ta' din il-Kamra. Aħna napprezzawhom dawn, imma irridu nkunu ċari li l-korrapporters irridu jimxu flimkien il-qoddim u għalhekk irridu nsibu kompromess li tista' tiġi appoġġjata. U għalhekk kif aħna nindirizzaw it-trasparenza mhux neċessarjament kif jaħseb għall-Kunsill. Naħseb kellna aktar inqas problemi b'darba l-oħra. Għax konna eh, eh, nifokaw fuq terrorizmu u fuq il-korruzzjoni per eżempju permezz tal-Panama Papers. Mela, din hija pożizzjoni komuni ambizzjuża u suppost ikollha appoġġ wiesa' għall-SND Group Peter Ziemann. Herr Vorsitzender, äh, mein Dank zunächst an die äh, Berichterstatter für ihr. Grazzi. Ħafna. Ringrazzja il-rapporter ta' din il-ħidma eccellenti, bażi soda għal kompromess komuni fuq dan il-punt. Aħna konfidenti li nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni xi ħaġa li verament hemm bżonn diġà intqal u rajni aħna wkoll wara il-pubblikazzjoni tal-Panama Papers. Mela. Fuq id-definizzjoni tal-beneficjari ekonomiċi aħna din hija xi ħaġa li toġobna part minn hekk il-proposta wkoll li nagħmlu distinzjoni bejn kumpaniji normali u kumpaniji iktar passivi dan il-limitu ta' 10% fuq l-isma u fuq il-valur tagħhom għall interess ekonomiku nilqaw ukoll il-fatt illi jekk m'hemmx notifika tal-beneficjarju ekonomiku mela dawn għandhom jissemmew f'reġistru aħna nixtieq morru lejn minn hekk jekk kun hemm xi ksur ta' regoli bħal dawn għandu jkunu soġġetti għal sanzjonijiet. L-aċċess fuq reġistri essenzjali għal beneficjarji ekonomiċi aħna nostru din hija xi ħaġa pożittiva illi norbtu r il reġistri ċentrali eh, tagħna u dawk tal-reklamar tal kumpaniji xi ħaġa essenzjali anka biex inwaqfu l-finanzjar ta' terroristiċi fuq il-frontiera. Fejn għandax taqsam ukoll l-intelligenza finanzjarja l-Ewropa għandha jkollha aċċess għad databases sabiex kulsa tagħmel il-ħidma tagħha. Aħna ressaqna l-emendi tagħna mingħajr l-ebda ostakli. U għalhekk għandu jkun hemm l aspett ta' pre-reġistrazzjoni għal miżata żgħira li m'għandix tkun ikbar mill-spiża ta' amministrazzjoni fuq it-trusts illi qegħdin nindirizzaw fid-direttiva kontra ħasil tal-flus, hemm ukoll l-estensjoni ta' l-ambitu. Aħna dawn nistgħu nappoġġawhom bħalma tniedu fl-abbozz tal-rapport, informazzjoni fuq il-beneficjari ekonomiċi għandhom ikunu aċċessibbli għal trusts. Aħna nappoġġaw ukoll l-idea illi illi jkun hemm reġistru ta' proprjetà anka mm, punt 33 tal-rapporter għaliex il-konċett ta' real estate eh, ġili ikun involut ukoll f'ċertu negozji minn taħt u anka fil-ħasil tal-flus. Fuq persuni esposti fil-snin li għaddew, fil-snin li għaddew, rajna skandli anka fil-kamp tal-futbol. U dan juri b'mod ċar illi aħjar illi nkunu ċerti li dawn l-applikazzjonijiet huma imposti fuq membri politiċi eh, anka minn involut fl-sport, anka persuni iktar eh, esposti għal ħajja pubblika. Fuq l delegati u anka il-lista mm, tal-tax havens. Aħna inħossu illi din il-lista hija kopja ta' dak li għanna fl FATF, għalhekk il-Kummissjoni għadha tkun iktar jużaw li tieħu azzjoni mill-iktar fis possibbli. Grazzi. Fisem eh, il-PPE, il-Shadow Reporter, il-kellim il-Limis. Grazzi, Sur President. Naħ. No naħseb li l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew se tkun kontribuzzjoni importanti biex nikkjerifikaw din il-kwistjoni. Jiena inħoss illi fuq barra kollox jinstema' sabiħ jekk ninkludu personalitajiet sportivi, eccetera, eccetera. Però dawn jaqaw taħt leġiżlazzjoni normali u koll ma tistax tkun korrott, ma tistax tagħmel għatti mm, kriminali bħal daw jew inkella illi tieħu vantaġġ, eċetera, eċetera. Għanna din il-leġizlazzjoni deġa fuq dan aħna bħala membri politiċi u kol, per eżempju, għanna jkonna pozizjoni speċifika għaliex għanna ċess dokumenti u għaliex anke qegħdin f'pożizzjonijiet pubbliċi għalhekk idu noħolqu ċerta distenzjoni, għandna mm, korruzzjoni u anke t-tixħim illi dawn qatt huma affarijiet aċċettabbli tkun minn tkun plejer tat tennis, plejer tal-futbol, anka jekk tkun membru importanti f'xi organizzazzjoni, però aħna minna ħatana tagħna politiċi għandna funzjoni kompletament differenti, għandna ċerta seta differenti, għalhekk irridu noħolqu distinzjoni bejn it-tnejn, irridu nħarsu lejn din il-ħaġa mill enti pubblika wkoll naraw eżattament xemm bżonn mill-lat legali sabiex niżguraw illi l-flussi finanzjarji mhux qegħdin jintużaw għal korruzzjoni. Bħala membru tal-PPE, jina nishtiq ngħid illi terrorizmu u l-mod ta' kif qegħdin indirizzaw din il-problema kif ukoll il-kriminalità organizzata hija importanti ħafna mill-perspettiva ta' tax havens, anka jekk nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-ħabi ta' identitajiet wara strutturi komplessi nipprovaw naraw eżattament min qiegħed wara mm, kontijiet partikolari noqogħdu nħarsu lejn min qiegħed eh, wara x-xiri ta' riżorsi partikolari bħal kultura, deb, eċetera, eċetera Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq biljuni ta' flejjes involuti f'dawn l-istrutturi kriminali u għalhekk importanti illi nħarsu lejn dan u r-riżultat ta' dan huwa għalek ħafna ħajt f'periklu. Grazzi, signora Gomez, fisem l-SND u l libe, iva, aħna introduċejna emendi biex jikonna reġistru pubbliku tal-beneficjarji li jkun hemm anka eh, xi informazzjoni li tkun aċċessibbli mod pubbliku. Jiena nixtieq nirrepeti għaz mhux nirrepeti nisħaq fuq dak illi diġà intqal diġà li din hija xi ħaġa tajba u li mixjin fuq mod tajja biex anka nilħu ftejm fuq dan il-punt, ningrazzja kulħadd tal-ħidma. Jiena introduċejt emenda illi testendi l-ambitu ta' dan eh, fuq entitajiet illi għandhom bżon anka ċerta formalitajiet, anka meta jixtru xi proprjetà jew kemm meta jiftħu eh, kontijiet bankarja jina nħoss li emenda bħal din tista' toħloq impatt globali fejn għandha x'taqsam l-istruttura eh, tal-kumpaniji kif ukoll it-trasparenza. Diġa is-semma din hija xi ħaġa importanti mhux biss biex niġġieldu l-evażjoni tat-taxxa l-korruzzjoni l-ħasil tal-flus, imma biex nipprevenu il-terrorizmu, l-kriminalità transkonfinali, eċċetera, eċċetera. Dawn jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni. Anka il-kumpaniji huma involuti fuq dawn kemm dawk foros u kemm dawk li jeżistu fil-verità. Din hija sistema ta' kif isir il-ħasil tal-flus fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ikun hemm ċerta dettalji eh, għal trust mela dan l-istess nidu nagħmlu għal kooperazzjonijiet u għal dawk li għamlu negozju fl-Unjoni Ewropea. U nittama li l-PPA e jkun jistaw jappoġġaw din l-emenda. Introduċejna wkoll emendi sabiex nindirizzaw ċerta djufijiet fir-raba direttiva fejn single manager jista ikun il-sit sit beneficjarju meta dan is-sit ma jkunx jista' jinstab. Din kienet anka rekomendazzjoni minħabba ta' tiħor jiena ma nħoss illi din hija xi ħaġa aċċettabbli, naħseb li tista' tintuża mod ħażin ħafna f'pajjiżi pereżempju l-unika parti minn din direttiva li ġiet implementata fl-2015 kienet eżattament din il- din il-nuqqas fil-liġi u dem ma sarx għal raġunijiet tajbin, ovvjament, u din miex ħaġa li għanna nirrepetu. U għalek għannix eh, insegwu rekomendazzjoni tal-FATF fuq dan l-entitajiet ek ma jkunux jistaw jamlu relazzjonijiet ta' negozju jekk ma jkunux jistaw jaraw ir-riski li hemm involuti fihom. M'għandux ikun manka eh, reġistrazzjoni fejn single manager, bis biss jista' jiġi identifikat 10 fil-100 tal-isma għandhom jizu bħala prova eh, ta' dan l-status fuq l-entitajiet li għandhom jagħmlu due diligence, aħna nixtiequ nwesaw l-ambitu hawn ukoll fejn għandhom xaqsmu anke konsulazzjoni pariri fiskali. Anka għal pjattaformi ta' skambju ta' wirt kulturali bħal Freeports per eżempju, xi ħaġa illi qegħdin ninnotaw illi qed issir biex jiġu evitati ċerta kontrolli finanzjari fuq persuni esposti aħna inħossu li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha lista uffiċjali tagħha li għandha tiġi wkoll aġġornata mill-istati membri u l-Kummissjoni l-entitajiet obbligati bħal banek pereżempju jixtru il-servizzi tagħhom minn entitajiet Amerikani pereżempju. eżempju U għalhekk aħna rridu nkunu ċerti l komissjoni tkun ambizjuża fil-lista tagħha li lin mill-lista FATF u nikonkludi jiena Eh, anka indirizzajt emenda li fuq livell nazzjonali jissir il-garanziji ta' due diligence u kol għal mm, golden visas, għal programmi ta' investiment individuali, eccetera, Ma nistax nipermetu li dawni jibqaw għaddejjien. Nisijar, il-kellim, il-li jmiss. Luke, grazzi ħafna pala il-rapport, pama għal il-rapporter tal qalet il-reporter tal-PPE, aħna l-koll naqblu fuq il-miri, iġifiri illi niprevenu l-attivitajiet kriminali, finanzjar ta' terrorizmu, l-ħasil tal-flus, dawn it-tip ta' problemi. Anka li neħilsu minn din l-aspetta anonimità illi ħafna jinħbew warajha. Jiena sani nikkonċentra fuq żewġ aspetti illi sissa għadhom ma semmewx għax semmew ħafna affarijiet u li ma kienx hemm kunsens magħhom flimkien ma' l-ICR. L-ewwel in-natura pubblika tal-reġistri. Jiġifieri dawn ir-reġistri li jkollhom informazzjoni fuq il-beneficjarji il-rapporter tal-Partit eh, tal-ħodor għandhom eh, opinjoni progressiva, l-Parlament għamil din it-talba sabiex ikun hemm iktar informazzjoni għal ċittadini kollha. Din xi ħaġa li ġiet mill-setat progressivi li qabel kienu talbu għal iktar privatezza, u anka il-dritt tal-autodeterminazzjoni, għalhekk nħossu li din hija daqsxejn ta' problema. Però insemmi li hawnhekk hawn persuni li jpoġġu proprjetà tagħhom fi trust jew inkella f'organizzazzjoni oħrajn u mbagħad ikollhom eh, dritt illi jipproteġu xi informazzjoni bħal pereżempju l-indirizz, Eh, data ta' twelit, eccetera, eccetera. Pożizzjoni tiegħi fuq dan hija hija li l-unità tal-intelligenza finanzjarja għandha jkollha aċċess għal din l-informazzjoni. U anka dawk kollha l-unitajiet anka fuq livell nazzjonali li għandhom ċerta interess leġittimu lejn din l-informazzjoni, però li lin minn hekk ma nistax nifhem għalfejn din id-dejta għandha tkun disponibbli għal persuni illi m'għandhom l-ebda leġittimità Eh, għal aċċess ta' din id-data. Anka eh, dawk li jiprovdu interessi finanzari li jistaw anka jisibu l-kuntatt ta' persuni minn dawn ir-reġistri kif ukoll eh, jista' jkun hemm xi persuni kriminali li jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni mbagħad isir tinħoloq pressjoni fuq dawn il-persuni. Forsi nistaw anka inke l ħadd li kien vittma ta' xi minn min din it-tip ta' informazzjoni illi jista' jispjega x'inhuma eżattament ir-riski ma naħsibx li forsi eh, kien hemm ħsieb biżejjed wara dan wara dan is-suġġeriment tan-natura pubblika ta' din l-informazzjoni. Punt ieħor fuq il-definizzjonijiet ta' trusts u anka strutturi simili. Il-verità hija li vera m'hemmx definizzjoni ta' dan qed ngħid ngħidu li id direttiva tirreferi għat-tras, però mhux nuħol noħolqu definizjoni ta' dan il-kunċett. X'jiġifieri anka jekk nużaw il-kelma simili, mhux qed nikkjerifikaw xejn fil-leġiżlazzjoni eh, Ġermaniża per eżempju, mhux il-fondazzjonijiet biss jitqisu bħala strutturi simili, manka l assoċazzjonijiet ħafna assoċjazzjonijiet li jkunu koperti minn din it-tip ta' rekwiżit li fil-verità ma ġietx eh, infassla għalihom. Għalhekk jista' jkun hemm dispożizzjonijiet illi jagħmluha diffiċli li tiftaħ kont f'pajjiż partikolari mingħajr ma tikxef ċerta informazzjoni finanzjarja dwarek. Għalhekk irridu nqogħdu attenti eżattament minu kopert minn din minn dan u minn miux. Is-Sinjura Makovej. Grazzi. Grazzi. Pala rapporter ta' l-ICR e mill-Komitat Libe jiena xtaqt namel ftit kummenti l-ewwel. Qabel kollox importanti li nappoġġaw emendi illi jżidu l-aspett ta' trasparenza b'mod partikolari illi jitolbu l-identifikazzjoni u l-verifika tal benefiċjarji kif ukoll il-traċċabilità ta' transazzjonijiet finanzjarji jiena infatti sottomejt ukoll xi emendi f'dan l-istess sentiment, naqbel ukoll li għandna bżonn aċċess pubbliku għal l-informazzjoni fuq fuq dan l-aspett għandna jkollna ukoll jkun eh, ħarsien għall għal whistleblowers fuq cards mħassi minn qabel l-użu tagħhom fuq l-internet dawn jistgħu jitqisu bħala teddida għalina anka s-sigurta għalek nishtiq li neħu dan l-aspet mill-eċezzjonijiet għal dawn il-konsumaturi illi jużaw cards mħalsin minn qabel, il-prepaid cards ġifiri. it fis seħħ tal-direttiva, ma tħul fis-seħ għandu jkun hemm dan l-aċċess pubbliku għal database għal persuni u entitajiet li jkunu li kienu soġġetti għal sanzjonijiet u informazzjoni rilevanti simili. Kellim li miss. Nistorval għal eh, grupp Soltu nitkellem bl-Inglis, pero l-lum ħannuża l-okkazjoni biex nitkellem bil-lingwa tiegħi l-Iżvediż. Grazzi ħafna lil ko ta' xogħol eċċellenti li għamlu. Repetiti għas matri studio jgħidu bil-Latin. Dawn huma um, Kwistjonijiet fuq il-ħasil ta' flus ma wasalniex biżejjed ilna niġġieldu ħafna għal dawn eh, l-ispunti differenti u jiena kontent li għana dawn il-relaturi li għandhom tant esperjenza u li għamlu xogħol verament tajjeb. Hawn ħafna kwistjonijiet li diġà konna familjari magħhom minn qabel, però ma kienx irnexxielna nwaslu min-naħa l-oħra tal-kamra L-ewwel punt kien dwar trust funds u kif ukoll fondazzjonijiet. Jiġifieri strutturi fejn bħal pereżempju fir-Renju Unit jintużaw biex jaħbu verament x'inhu għaddej mill-punt ukoll dwar eh, karti tal-kreditu u sim cards anonimi illi jippermettu li jkun hemm attività kriminali din xi ħaġa rana bil-Panama Papers ukoll. Tret punt ukoll xtaqt insemmi huwa dwar l-sidien eh, tal-kumpanija, l-beneficial owners, fejn in-nies li verament huma sidin tal-kumpanija qed jippruvaw jiġu moħbija għalhekk ikollna reġistru eh, li bħalissa qiegħed jaħdem tajjeb però xorta għad hemm problemi eh, kif rajna bil-Panama Papers eh, li inti xorta waħda jista' jkollok kont f'ċertu ġurisdizzjoni fejn inti mbagħad b'dak il-flus tidħol fis Ewropew u f'dak l-istadju jkun diffiċli ħafna li ssib soluzzjoni għal dik il-problema. L-iktar diskussjoni reċenti fuq dan il-punt u rrit li hemm rieda li tinstab soluzzjoni. Però naħseb li jekk inkomplu naħdmu b'dak il-mod kif eh, qegħdin naħdmu issa u kif bdejna nagħmlu xogħol, naħseb li naslu x'imkien nirringrazzja l-korrelaturi għalhekk. Nadir kalma l-sur Damazi, għalwa Iva, grazie Sur President, fuq eh, dak li semmejt inti fuq il-politikanti u l-futbol bejżina namel it-tnejn u allura jina kopert minn din id-direttiva. Grazzi li relaturi tal-kompromessi li għamilna, naħseb li għanna pass fi direzzjoni tajba u naħseb li nistaw niftemu naqblu fuq xinu il-ħidma li għanna u d-dibna. Nishtiq nisħaq li din miex li tkun favuri u kontra n-negozju, pero sempliciment li żomm mal liġijiet li għandek. Aħna rajna minnaħa tal-Europol, pereżempju per eżempju fil-Komitat tal-Panama Papers, li parti eh, sostanzjali minn eh, transazzjoniet li għaddew lejn il-Panama kienet relatata mal finanzjament tat terrorizmu għalhekk huwa importanti li nagħlqu dawn eh, l-opportunitajiet u għalhekk nagħmlu l-affarijiet aħjar ċittadini Ewropej. Jiena ħadd ħafna naħdem ma' Sinjora Verlangen fil-Kumitat tal-Panama Papers, però ma nixtieqx li nerġgħu nagħmlu kumitat tal dan tip eh, kumitat inkwiżittiv fejn nemmen illi għandna nkunu iktar ambizzjużi fuq dan il-fajl għalhekk. L-ewwel nett ħafna mill-esperti tagħna fuq il-Kumitat tal-Panama Papers għal Joseph Stiglitz u kif ukoll l-Unità ta' Intelliġi Finanzjarja, ħriġna kustjoni u punt wieħed ċar. Ġifieri rridu nqalqu l punt dwar eh, nomini directors m'hemmx raġuni għalfejn kumpanija m'għandix kollha raġuni għalfejn turi u tgħid min huwa s-sit li hemm wara. Jekk huma ma jkunux jistgħu jew iridu jagħmlu dan mela allura ma jistgħux joperaw fl-Unjoni Ewropea jiena napprezza l-opinjoni tal-SND Illi għanna nagħdu leġislazzjoni li tkompli tkopri qed intajiet li mhux inkorporati fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi punt importanti ieħor huma eh, l-ammonti li fihom eh, namlu namlu l-edunazzjoni tagħna għax inkal inti sempliċement tista' tagħżel tlieta jew erba' persuni li taf biex eh, jaħdmu fismek u hekk tmur kontra l-leġislazzjoni naħseb li Joseph Stiglitz tkellem mod ċar, naħseb li kellna progress tajjeb ħafna il-kustjoni tal-portijiet ħilsa hija kopruta issa b'xi mod ieħor naħseb li huwa pożittiv ukoll l-eżenzjonijiet illi għandna fil-leġiżlazzjoni tista' tiġi eh, mbresqa qudiem il-qrati u naħseb li hija importanti li kienet appoġġjata wkoll minn numru ta' gruppi politiċi differenti u naħseb ukoll koll huwa tajjeb illi tkellimna u ħdimna fuq il-kustjoni tal-proprjetà immobli fejn naqbel illi dawn ir-reġistri jistaw ikunu eh, maqodin u marbutin ħajar. Mela, nixtuna naqbel nsemmi lista ta' pajjiżi b'riskju ikbar għal ħasil ta' flus fil-plenarja tal-ġmadera naqbel li kunem eh, rifjuta din il-lista u naf u li xi kollegi li memx eh, xoħta għadhom mux lest, pero nishti illi nitlobom illi napoġġjaw il-proposta li saret mill-Kumitat Libe li nirrifjutaw din il-lista għaliex m'hemmx mod kif din task force eh, ġustifikata għal ma inkludiċ il-Bahamas fejn aħna fidejna għandna rapport dettaljat illi ħanu ħorġu fil-ġimgħat li ġejjin dwar kif il-leġiżlazzjoni illi inaddit mhijiex maħsuba b'mod adekwat. Ma nistax nifhem kif għalhekk wara l-Panama Papers pajjiżi bħal Panama u l-Bahamas mhumiex fuq din il-lista u għalhekk nitlobkom ta' poġor pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi, mhux qed nara kelliema iktar. U għalhekk nista' kelma l-kelma lura lir rapporters Iva, jiena xtaqt nirringrazzja l xil rapporters u ngħid li ħadd biċi naħdem magħhom minkell fatt li konna ħafna fil-kamra naħseb li kien hemm ħidma sivja u interessanti u kien suġġett eh, tajjeb u pozittiv li mhux eh, ħaġa komuni fir-rapporti kollha. Jiena mm, naħseb li jekk inkomplu naħdmu flimkien insibu soluzzjoni tajba minnaħa tal-Parlament dak li nixaqsam ma' leġiżlazzjoni solutaw. Bħal dejjem se jkun hemm punti individwali fejn forsi aħna mhux se naqblu flimkien il-ħin kollu, però dak li żgur nistgħu naqblu dwaru huwa li l-leġiżlazzjoni Eh, kontra l-finanzjament ta' terrorizmu hija xi ħaġa li kollha rridu niġġieldu kontriha u naħseb li l-opinjoni differenti tagħna xorta fl-istess waħt e, jidħlu flimkien għaliex kollha għandna l-istess san fl-aħħar mill-aħħar bejnietna. Eh, forsi ma fimx eh, il-sinjal li kienet tagħmel rappreżentant tal-Kummissjoni għaliex ħsibt li ma rridux titkellem, però mill-verità trid titkellem, allura nagħdil kelma lilha u mbagħad wara lill-korreltur Iva, grazzi ħafna. Jena Karina Similiano il-mexxejja tat-tim kontra l-ħasil tal-flus f'ħedan diġi Justice. Jena nemmen li x-xogħol li minna tajjeb u l-emendi huma pożittivi hemm ħafna xoħl nistaw naħdmu fuq u nixtieq ningrassja r tal-ħidma pożittiva li għandhom u iva ċertament hemm numru ta' punti Illi ma nistax eh, nitkomenda fuqhom, eh, ma nistax nifhem il-punt dwar diretturi eh, pereżempju fejn l-idea ma kienx illi tmur id-dur mar regoli però li tħalli l-negozji jaħdmu meta huma leġitmi, naħseb li hemm mod kif nistgħu nsibu soluzzjoni madwar din u naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni pożittiva f'dan. Forsi kelma li nistanaddi fuq sur Damasi dak li qal fuq il-lista ta' pajjiżi b'riskju għoli, aħna nifmu dak li qalu, nifmu l-pożizzjoni tal-Parlament u narfu li hemm bżonn għal metodoloġija eh, tajba li inti tagħmilha din b'mod eh, adegwat fuq livell tal-Unjoni, però din hija xi ħaġa li ħatiħu żmien u għalhekk għalissa għandna bżonn li nkunu konstruttivi u naħdmu fuq dan il-punt però fl-istess waqt nippermetu l-sistema li taħdem. Jena, xtaqt, sempliciment nejt eh, illi ħajkunem revizjoni ġdida. Aħna ġaħadna l-pożizzjoni votaw fil-plenari fuq dak il-punt. Grazzi Judith Sargentini. Grazzi Sur President. Jena, nixtieq nitkellem intendi dak li qalu Anna Gomes, Simosu Demazi, fejn aħna nixtiequ li jkun hemm vot tajjeb fejn uru l-Kummissjoni li mod eh, rispettus nurhom illi dan mhux il-lista li għandna li naraw eh, dwar dak li nixqasam ma' pajjiżi ta' riskju li għal-ħasil ta' flus għan nitkellmu fuq ikonu libe hawnhekk però jiena membru wkoll tal-Kumitat tal-Iżvilupp u għalhekk il punti għaj fuq dan il-fajl huwa dwar eh, flussi ta' flus li ħirġin mill-Afrika u minn pajjiżi Afrikan oħrajn u fuq kol fuq pajjiżi eh, fuq kumpaniji kbar, kumpaniji multinazzjonali li jsibu mod kif jevitaw li ħalsu t-taxxa. Biex niksbu dawn l-għaniet irridu trasparenza u din hija direzzjoni li jiena ħannieħu u ħanibqa' nieħu nġiela talija. Jiena nissuġġerixxi l-ser li żewġ eh, korrelaturi jaraw fejn hija l-pożizzjoni tagħhom fuq eh, il-punt trasparenza, però nixtieq nisħaq u nitlob lill maġġoranza biex titlob li nkunu u nadottaw l-ikbar ammont ta' trasparenza possibbli. Jekk aħna rridu nrispettaw l-iskadenza eh, għal votazzjoni li għandna intenzjoni nagħmlu fl-25 ta' jannar, naħseb illi irridu naħdmu sew għaliex eh, iżmin milju. Grazie. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni hija skedata għal 25 ta' jannar. Nix nirringrazzjakom nagħlaq il-laqa.